Okay, friends. Uh, Tajjeb, ħbieb. Irrit najt kif ser naħdmu l-lum skont l-agenda. Issa ser nibdew biskambju ta' opinjonijiet fuq il-social dumping fil- 11 u kwart fil-kamra PHS 3C50 tal-ġimgħa l-oħra se jkun hemm il-komitat dwar il-diżugwaljanza ekonomika. Mbagħad fit-tlieta ser nerġgħu lura f'din il-kamra u se jkollna skambju ta' opinjonijiet mal-Viċi President tal-Kummissjoni Jerki eh, Katajnen. Aħna stedinna l-Viċi President u xi oħrajn u sen kunu nispera ma nkunx ftit fil-laqa. Umbat wara dan il-punt għanna il-votazzjoni, mbagħad għanna il-summit soċjali, umbat se jkollna l-agenda ordinarja bil- linji gwida għal politika ta' ta' impjek u il trasport Fl-interpretazzjoni għalla il-lingwi kollha barra l-Kroat u l-Irlandiż imma wara nofsinhar għanzi mill-11 u kwart sassija mux se jkollna l-Estonjan, il-Malti, l-Slovak u l-Irlandiż. bat mitli ta' sal sa xin laqa il-lingwi kollha se jkunu disponibbli barra il-Kroat u l-Irlandiż. Nistgħu napprovaw il-minuti tal-laqa tal-erba u 20 ta' Mejju iva u dan ifisser illi se nistgħu ngħaddu a social dumping fl-Unjoni Ewropea u nadd il kelma li rapporter is-sur Gijem Balas. Grazie ħafna, President. Xtaqt l-ewwel net. Najt għaliex saqsejt illi nikonsidraw dawn elementi ta' kompromess issa. Sempliċement għax id-diskussjoni fuq dan ir-rapport forsi uh, twila mod eccezzjonali U għalhekk is-suġġett trattat anki jekk rapport biex tal-inizjattiva nafu huwa delikat, huwa sensittiv fid-diskussjoni fl-Unjoni Ewropea u għalhekk jidherli importanti illi ikonna namlu din il-konsiderazzjoni qabel ma nifinalizzaw dan il-rapport qabel il-vot fil-Komitat fl-Ulju u jekk ikun pozittiv mbagħad vot fil-plenarja fil settembru. L-ewwel punt nixtieq nenfasizza mhuwiex formali minn tiegħi imma huwa importanti għax il-format huwa importanti fid-diskussjoni tixtieq nirringrazzja tasso li shadow rapporteurs eh, ma' min ħdimt fuq dan is-suġġett għax taw ħafna mill-ħin tagħhom fid diskussjoni ta' kontribut kbir, aħna ma namlux kontribuzzjoni formali, ta' naħdmu minn qalbna u tallimna minn xulxin. Aħna għanna xi perspettivi pala punta tluq li mhumiex l-istess, mhumiex faċli li wieħed jelibom, imma għanna metodu fejn kulħadd jagħti minn qalbu biex ek inkunu nistaw navanzaw u fitxu kompromess. Issa fej edin illum skonti, ovvjament. Wara eh, l-emendi iktar minn 600 emenda kien hemm xogħol u twil biex ikonna daw l-emendi ta' kompromess ndiskutuhom wieħed wieħed. Ovvjament, huwa diffiċli ħafna għal kull emenda ta' kompromess illi niġbru il-gruppi kollha, il-gruppi kollha ġifieri, huwa diffiċli għax ovvjament għanna bżon nazlu billi wieħed ma jara ma jgħid xejn biex jiġbor il kulħadd jew wieħed jgħid eh, Eh, xaħġa mbagħad ikun hemm id-diskrepanzi ta' bejnietna, imma hemm punti pożittivi wkoll fid-diskussjoni tagħna. L-ewwel punt hija irħila li kellna għal biċċa l-kbira mhux għal gruppi kollha jiddispeċini ngħid imma ma stajniex konna xi ftit gruppi mhux kollha imma naħseb hija l-biċċa l-kbira fuq il-kwistjoni ta' definizzjoni ta' dumping soċjali. Din kienet sfida importanti ħafna għaliex għax nafu illi hawnhekk eh, f'din il-parti hemm din dawn il-problemi, dawn il-differenzi fost il-gruppi u hemm bżonn li wieħed jgħid ukoll bejn il-pajjiżi u lek din id-definizzjoni ta' social dumping ma kienx biss ta' dea dimensjonali u lek aħna xtaqna nenfasizzaw l-importanti tagħha fil-ambjent soċjali ma wkoll l-impatti fil-ambitu finanzjarju u ekonomiku. Ma nafx jekk la bozz ta' ta' kompromess permettuna illi navanzaw fuq il-kwistjoni tal-kontroll tal-applikazzjoni tal-leġislazzjonijiet illi jeżistu mill-perspettiva soċjali biex niġildu aħjar kontra dumping soċjali. Naħseb illi huwa minnu fuq eh, eh dak li kien il-konsens ta' konvenzjonijiet eh, ta' eh, tal-organizzazzjoni ta' xogħol tal-ġus maquda fejn mhux kulħadd qed jirrispetta r-regoli tagħha imma wkoll titjib tal-ispezzjonijiet effettivi li titjib ta' relazzjonijiet orizzontali bejn l-ispezzjonijiet nazzjonali il-modalitajiet biex ikunu jistgħu jaħdmu aħjar speċjalment eh, fil-strumenti qed nitkellem fuq it-traduzzjoni ma' koll skambju fil-qasam legali u avanzajna wara debattitu twil u diffiċli ħafna għax kena najdu dak li kena bżon illi eh, najdu ma jkunx hemm idejat folots imma binna punt importanti ħafna fuq l-idea illi kelli kunem hemm kooperazzjoni multinazzjonali fl-Unjoni Ewropea li tiġi msaħħa permezz ta' implementazzjoni ta' task force multilaterali illi tiġbor l-ispetturi fuq livell nazzjonali fuq suġġetti preċiżi mod partikolari fil eh, dawn il-letterbox eh, companies. Element essenzjali nixtieq nirringrazzja l-Kumitat Trasport fejn aħna stajna naħdmu flimkien f'armonija biex insibu ftehim fuq minn banda waħda dawk illi setaw iku jiġu inklużi jew le fil-kompetenzi mal affarijiet soċjali u l-Komitat tat Trasport u fil-Komitat stess tat Trasport kien hemm ċerti rakkomandazzjonijiet fuq is-social dumping li huma importanti u se jiġu mdaħħlin iddeċidejna hekk mill-Komitat tal-Affarijiet Soċjali jekk tiddeċidu għal vot hemm dan il-ftehim illi għandna fost il-gruppi stajna navanzaw ukoll fuq element li huwa importanti ħafna illum, il-kwistjoni tal-ekonomija diġitali. Ġifieri digitalizzazzjoni nafu qed tinfirex mod differenti għal dik li għal protezzjoni soċjali ġifieri rabta mal-intrapriża u l-kwistjoni ta' relazzjonijiet ta' xogħol minu ħaddim, minu min ħaddem u għalhekk aħna kellna proposti li huma utili u jorbtu ma' rapporti oħrajn li ġew votati u fejn stajna napoġġaw ruħna. Għalbqija però għatem punti pendenti illi ma setaw xieġu aċċettati mill-maġġoranza fost il-gruppi u jitolbu iktar xogħol minn naħatana biex nkunu nistgħu navvanzaw. Il xi punti mbagħad mmur għal dak li huwa l-essenzjali tad-diskors tiegħi ma dawn il-punti ma' importanti wkoll l-ewwel qed il-kwistjoni ta' sospensjoni ta' prestazzjoni ta' servizz autoritajiet kompetenti f'każijiet ta' ksur serju ta' leġislazzjoni mod partikolari ovvjament il-ħaddima li huma seconded. Għadim situazzjoni illum li hija waħda partikolari illi titlob l-attenzjoni kollha tagħna. Min-naħa tiegħi jiena tassew mill-qut minħabba nara li l-Ewropa issa mhijiex kapaċi kollettivament, mhux qed nitkellem fuq il-Parlament Ewropa ma fuq l-Unjoni Ewropea mod ġenerali. issa ma nistgħux kollettivament insibu regoli ta' armonizzazzjoni minima fuq ċerti numri ta' suġġetti u jiena skantat mill-fatt li hemm ħafna deċiżjoni unilaterali meħudin illum meta ngħid illum qed nitkellem ġifiri fuq anki perjodu reċent għax l-Unjoni Ewropea qed tieħu ċerti proċessi lejn l-Istat Membri l-Ġermanja, Franza per eżempju, u ma naħsibx sfortunatament illi dawn il-metodi ta' pajjiżi li jieħdu riżonijiet unilaterali li l-Kummissjoni se tikkontesta dak illi se jlaħam u bat politiku li se jkun taħsara ħafna fl-Istati Membri Ma nafx tibxi di għat tajba, u għalhekk jidirli illi jkun aħjar illi navvanzaw fuq ċerti suġġetti issa fuq din is-sospensjoni tal-prestazzjoni tas servizz mill-autorità kompetenti fil-każijiet ta' ksur gravi huwa possibbli f'ċerti stati membri li jimplementawha u illum hemm pajjiżi oħra illi mhux qed jimplementawha. L-idea fil-fatt kienet illi ġeneralizzaw il possibilta anki tal-parir biex ek inkunu nistaw ikonna metodi komuni biex nġallu l-intraprizi illi jgħatu attenzjoni mhux permezz ta' miżuri burokratiċi imma jagħtu attenzjoni meta huma jagħmlu subcontracting lil min li huma l-implikazzjoni tal-ħaddiema u anke l-ferat stess tagħhom għax ovvjament jerfaw ir-responsabilità. Mbagħad punt ieħor ta' diverġenza l-iktar importanti jibqa' dejjem illum żewġ paragrafi illi proponejt bħala emenda ta' kompromess illi ċerti gruppi jistaw jaċċettaw biċċa kbira imma ma wassalniex għadna għal maġġoranza. Qegħdin nitkellmu fuq is-suġġett iktar preċiż ta' dan ix-xogħol ta' secondment mod ġenerali hemm punt ta' diverġenza fil-metodi li hemm bżonn napprezzaw. Hemm proposti min-naħa tal eh, Sarju Tyson li ġew imresqin Reċentement, hemm ukoll reazzjonijiet tal-istati membri fuq dan is-suġġett aħna danna fuq. Hemm rapport illi uffiċjalment ġie attribwit lil żewġ co-rapporter is-Sinjura Xantier tal-PPE u s-Sinjura Junguris tal-SND. U hawnhekk f'dan ir-rapport ta' inizjattiva konsenajt ma rridux nanticipaw ix-xogħol li nistgħu nagħmlu u jista' jkun diffiċli dan fuq. Imma naħseb ikun diffiċli ħafna għal parti tal-Assemblea waqt li nafu illi x-xogħol ta' secondment huwa suġġett delikat ħafna u għaw il-pubbliku mod ġenerali jara il-problema ta' social dumping bħala wieħed l-iktar importanti mhux dejjem huwa l-każ imma jeżisti u issa ma ħanix qed nittrattawh. Għalhekk għalissa jidhirli diffiċli li naċċettaw it-talba li għamluli illi ma jkun xejn fuq ix-xogħol ta' secondment dan ir-rapport ta' inizjattiva jidhirli pjuttost li għandna bżonn ikolna diskussjoni fuq dawn l-amendi ta' kompromess biex nipprovaw bejnietna naslu għal ftejim wieħed globali u pożittiv għaliex għax naħseb li jekk il-Parlament Ewropew li kieku jivvota fuq rapport inizjattiva eh, fuq il-ġida kontra social dumping u il-xol ta' secondment ma jġiġ trattat bil-pretest li siġi trattat iktar tard, politikament iċ-ċittadini tagħna se jkollhom id-dubji tagħhom u jasbu illi aħna ma maħnix qed ikonna rwol illi supposti konna. U għalek għam bżon ta' ċerti idejat maħniġ għed nitkellmu fuq dokumentazzjoni vinkolanti nafu sow dal-pat, imma dan ikun punt ta' tluq illi tina perspettiva kommissjoni eh, permezz komissarju Tyson tant nalbu opinjoni tagħna bat wara il-proċedura tal-Yellow Card huwa normali il-Parlament Ewropew anki b'mod ġenerali mingħajr forsi ma jidħol iktar eh, fil-fond imma ikun jista' jagħti l-pożizzjoni tiegħu. Din hija sitwazzjoni attwali kont se ngħid li għandna avvanzi progress sostanzjali u interessanti imma tfadlilna x'namlu u ħasra li kieku ma naqbdux dik it-triq għax nafu illi li mu l-rol tal-Parlament Ewropew illi jitratta bisħieħ dan is-suġġett social dumping biex nirrisponda l-mistoqsijiet ta' ċittadini tagħna ma rridx infakkar il-kontekst għax diġà kena d-dibattitu l-aħħar darba ma naraw illum tajjeb il-kwistjoni tal-kompetitività żlejali fis-suq intern illi ilaħħam il-fantażmi kollha u għalhekk il situazzjoni hija ta' tħassib l-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna għandna bżonn nerfgħu responsabiltajiet tar-wol tagħna. Grazzi. Thank you, Mr. Ballas. I know that. Grazie, signor Ballas. Naf li dan kien xogħol diffiċli u interessanti għalina ikunu nafu li għanna possibilità ndiskutu riżultat. Issa nagħdi l-kelma li shadow rapporter. Grazie ħafna, Signor President. Nishtiq nirringrazzja l-Sur Balas sottin kollu għaliex għamlu xogħol eċċellenti. Huwa suġġett diffiċli eh, social dumping. U joġobni il-mod kif inti wasalt għal dawn il-kompromessi. Naħseb kien hemm 20 laqa sabiex naslu għal dal kompromess. Però Ix-xogħol tagħna fuq is-social dumping issa qed jasal lejn il-konklużjoni tiegħu u l-konklużjoni hi il-vot f'Lulju qatt hemm numru ta' kwistjonijiet li għandna ma qbilniex dwarhom. Ħafna membri ikkritikaw il- nuqqas ta' definizzjoni ċara ta' social dumping. Hemm bżonn ta' diskussjoni politika fl-istati membri u m'għandniex terminu illi għandu forza legali, saħa legali. Però kuntenta li fostna hemm definizzjoni waħda ta' social dumping. Ħafna mill-gruppi politiċi jemnu illi prassi inġusti sabiex ikun hemm vantaġġ kompetittiv billi tikser il-liġi jagħmel dan social dumping. Minkejja il-ħafna setturi eh, ftejjim hemm ħafna differenzi bejn il-gruppi politiċi. Il-PPE ma jistax jappoġġa elementi kollha speċjalment fejn hemm kwistjonijiet bħal sistema vinkolanti ta' reġistrazzjoni ta' posted workers fl-Istati membri il-kwistjoni ta' sospensjoni ta' servizzi f'kas ta' ksur ta' leġislazzjoni dwar il-posted workers daw dwar is-settur tal-avjazzjoni li ah, li jgħu taħt il-Komitat ta' Trasport ir-relazzjoni bejn il-ġrittijiet fundamentali u l-libertajiet ekonomiċi u il-kompromess eh, LLA u M dwar il- Picasso workers. Man nixar fejn nitlu dan, dan l-istadju. il deċizjoni dwar il-futur tal-posted workers għandha tkun fidejn ir-rapporters li inħatru. rridu fakru illi social dumping mhuwiex limitat għall isfera ta' posted workers. Posted workers huma biss eżempju ta' settur fejn jista' jkun hemm social dumping, però social dumping huwa kunċett iktar wiesa. Irridu nikkonċentraw fuq eh, xogħol illegali u affarijiet simili u nkun nistgħu nikkonċentraw mbagħad fuq il-kunċett ta' paga l-istess għal xogħol istess. Hemm xi negozju u industri jistgħu jweqqgħu il-kompetittività tal-suq tal-Unjoni Ewropea. Grazzi issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Dlabajova, grazzi. Grazzi li sur Balas u grazzi li Shadow Rapporteurs għalax naħseb illi kellna diskussjoni interessanti ħafna matul il-laqat ta' Shadows. Ix-Shadow Rapporteur u Rapporteur kienu konkreti fuq xi kompromessi. Ħankun naqra iktar filosofika, irrid insemmi tliet punti xi kummenti ġenerali mill-perspettiva tiegħi l-ewwel. Nixtieq nikkummenta fuq il-messaġġ ġenerali li dan ir-rapport wassal. Jiena personalment xif mhux daqstant kuntenta fuq it-ton ġenerali messaġġ li wassal dan ir-rapport. F'ħafna partijiet jirrepeti il-posted workers bħala il-kawża prinċipali ta' social dumping meta dawn huma inqas minn wieħed fil-mija tal- tal-forza tax-xogħol. Is-social dumping għandu xieq samma kull ksur tal-liġi u il-posted workers huma hija attività legali. U dan għandu jisur skont ir-regoli fuq l-level nazzjonali ma nistgħux inwaqfu il-, -il l-istruttament ta' ħaddiema bil-regolament ġdid irridu insaħħu eh, l-ispezzjonijiet tax-xogħol. Hemm differenza kbira bejn attivitajiet illegali u kompetizzjoni illegali minnaħa u minnaħa l-oħra timxi skont ir-regoli. Dan ma jistax jisseħ inġust jew social dumping, il-vantaġġ kompetittiv u l il-prezz tax-xogħol ġewwa xi stati membri ma jistax iwaqqaf il-miżur ta' kompetitività. Naħseb illi f'dan ir-rapport xi kultant qed neħbew wara l-kwistjoni tal-posting u qed mhux nindirizzaw xi problemi ikbar u aktar serji f'xi stati membri forsi ma rridux nindirizzawhom għalhekk qed neħbew wara l-posted workers. illi nikkampanja għal kwistjonijiet bbażati fuq l-emozzjonijiet mitajja pal ħadd naħseb li jkun inġust inġusti li l postage workers ikun inwqqaw l-ħtija kollha fuqu. Hemm regoli li ġew stabiliti sfortunatament ikolli ngħid li parti zaħra biss mir-rapporti tkellem dwar dan it-tieni punti tiegħi huwa l-prinċipju ta' paga l-istess għal istess xogħol fl-istess post. Ma tkunx sorpriżi diġa semmita qabel dan il-kunċett huwa slogan sabiħ biss illi mandu xejn x'jaqsam mal-ħajja reali fis-suq tax-xogħol nafu li hemm differenzi fil-pagi fl-Europa u għet nikdbu li l-nanfisna u l-ċittadini jek naġu li jkun possibli n-eliminawum l-lum li neliminawhom, sabiex neliminawhom irridu ħafna snin. Dawn id-differenzi huma huma hemmhekk għal raġunijiet storiċi minħabba sistema li b'mod paradossali ippromovit dan il-kunċett. Brussels, Brussellu eżempju tajjeb fuq dan il-punt. Hemm il-kontratti ta' 28 stat membru dak tal-Unjoni Ewropea u ta' Brussell. Naħseb li huwa possibbli li tarmonizza il-pagi għal dawn kollha u m'għaddux ikun lantana tagħna irridu nkunu maquta f'din id-diversità u t-tielet punt tiegħi irrid nidmur lura għad-definizzjoni ta' social dumping definizzjoni proposta hija wisq twila u komplikata sabiex tkun definizzjoni ta' xi ħaġa li mhux definit mod legali u laqas għandha definizzjoni aċċettata mod universali. Hemm termini li mhumiex ċari bħal kompetizzjoni inġusta u trattament inġust tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea Skużawni, ma dawn huma termini soġġettivi ħafna dak li inġusta li jista' ma jkunx inġusta l-persuna oħra. Kwalunkwe kumpanija tista' taħseb li hija li kumpanija oħra sejra ħjar u kullħaddin jista' jaħseb li huwa għanġust li s-salarju tiegħu inqas minn dak tal-kollegi, imma din hija realtà jiddispjaċini imma kontx ftit filosofika fil- diskors tiegħi imma naħseb li dan il-fajl għandu kuftit ftit iktar pragmatiku. Grazzi ħafna. Grazzi il nadilek il-kelma. Għal net nixtieq nirringrazzja l rapporter Balas għax xogħol importanti tiegħu sissa bħalma ġie ċarat din il ħitma kollha talbet ħafna xogħol u ħafna ħin. Aħna soddisfatti bil-progress issa imma jiddispiċina għal pożizzjoni ta' ċerti gruppi illi irrendu r-riżultat dan rapport diffiċli. Forsi se jkun hemm sforz biex eh, dan ir-rapport ximdaqqiet diġa tkellimna fuq l-emendi u kena dejjem nirrepetu l-istess kantalena u dawn l-affarijiet iduma ħafna. U reket nara illi Iva veru ċerti gruppi għattu iktar importanza għal forzi ta' swi u għal kompetitività imma aħna ovvjament komitat tal-xogħol u tal-affarijiet soċjali u obbligati illi nappoġġaw il-ħaddiema u bil-pożizzjoni tagħna u rapporti tagħna ma għandna bżonn inbidlu l-affarijiet mhux naċċettaw ir-realtà u għalhekk hemm bżonn dan ir-rapport illi nżommu mal-valuri tagħna, mal-prinċipji tagħna, għad-drittijiet tal-ħaddiema tisħiħ tal-soċjetà soċjali u l-ġrida kontra id-dumping soċjali favur il-kompetitività waqt illi fil-fat dan id-dumping soċjali huwa biss favur tal-liħ tal-intraprizi għaskapitu tal ħaddima u għalek aħna nappoġġaw elementi ta' kompromess illi appoġġaw dawn id-drittijiet ta' xogħol. Qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-collective agreements u id-dritt li wieħed jipparteċipa fin-negozjati għal collective agreements u mhux inneħħuhom dawn id-drittijiet għal fuq ix-xogħol illi wara kollox ksibnihom wara ġlida twila min naħa tal-ħaddiema. Nikkonsidraw il-rapport hemm bżonn ikun ehm, il-jett tal-Parlament biex naħdmu kontra derogalizzazzjoni tas-salari u dan il-moment, specialment meta id direttiva fuq il-seconded, il-ħaddima seconded IVA, aħna libera, aħna eh, eżis liberali, aħna nishtiqu li kunem salarju ekwu għal xol ekwu għanna bżon iġildlu fuq dawn il-prinċipji, hemm inġustizzja għanna bżon iġildlu biex nevetaw eh, neqirdu dawn l-inġustizzji U aħna bħala grupp tal-xelluk ut se napoġġaw ix-xogħol għax il-prinċipju fondamentali hemm bżonn dejjem ikun il-protezzjoni tal-ħaddiema u tal-istat soċjali. Li is not here. Kien hemm li miss tal-ħodor mhux qegħdin hawnhekk ngħaddu issa għal Laura Qardija Grazzi, President, u grazzi għal darboħra l Gijom tax xol. Naħseb li mill-bidunet kon nafu li ma kienx bieċa xol faċli u issa nafu xem jistannina meta nibdew nirrevedu eh, direttiva tal-posting of workers għal ovvju illi mill-qed naraw wara kważi 20 laqa ta' shadows il-pożizzjonijiet għadhom differenti ħafna u mhux faċli li jkunu konċiljati daw ħaġa ovvja din. Issa, għalija għal grupp tiegħi li nappoġġaw nagħtu s-sosten tagħna ta' Gijom hija ħaġa ovvja imma nifhem id-diffikultajiet li għandhom il-gruppi l-oħra għalix kull wieħed għandu il-prioritajiet propju tiegħu u l-kuntest differenti tiegħu ovvjament kulħadd irid jiddefendi il-partikolaritajiet ta' pajjiżu. Jiena smajt ukoll interventi ta' affarijiet illi kienu teoretiċi ħafna, vagi ħafna, mux neċessarjament kritika, għax diffiċli li wieħed ikun konkret, imma hemm ukoll differenzi ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea stess, illi juru wkoll kemm ħajkun diffiċli li wieħed jaffronta dawn it-tip ta' problemi u għalhekk għandna nirriflettu bl-aktar mod wiesa possibbli għaliex l-Ewropa edha tiffaċċa sfidi u għazliet illi kollom impatt kbir fuq ir-realtà tagħna x'akk nitkellmu dwar dumping soċjali fl-Unjoni Ewropea infissa immaġinaw allura kemm idu nitkellmu dwar l-effetti ta' realtajiet oħra fuq l-ekonomiji tagħna. U għal daqstant forsi dak li nista' ngħid fuq ir-rapport huwa ma nafx hekk hux issa laqwa ħin jew forsi kien ikun aħjar kieku nitkellmu dwaru ġara darba jkun hemm reviżjoni fuq direttiva l-fatt jibqa' però li rridu Inkunu konxi mill-fatt li għanna 28 stat membru, il-realtajiet huma differenti, il-kompetizzjoni mhijiex waħda lejali, il-, -il ċirkustanzi u l-garanzija għal-ħaddimi għal-ħaddima u garanziji soċjali u koll ma differenti u allura diffiċli ħafna li inti tikkonċilja dawna il-pożizzjonijiet differenti kollha. Iridu nkomplu naħdmu, iridu nkomplu inkistru maħna u koll fuq dina il-kwistjoni u hemm ħejju ruħkom għal dak li ġej meta niddiskutu revizjoni ta' direttiva tal-Posting of Workers, ġifiri kollok inti żewġ rapporters mill-ġej minn zewġ pożizzjoni totalment differenti ħajġelna nirriflettu sew kemm huwa fil-verità possibbli għax inti tista' tgħid kollox u tista' tgħid il-kontra tiegħu jew inkella tgħid u tiffoka biss fuq dak li huwa tassew importanti. Grazzi, Sur Marta. Grazzi, President. Jiena smajt patenzjoni kbira dak li għal sur Balas, imma għandi problema eh, ċkekna ma' sur Balas. Dan huwa l-inċident li kellna fl-aħħar kumitat fuq ir-rapport Knazor Debski imma qal għax għanna rapporter is-Sinjura Pizzotto u s-Sur Balas biċċar ma rriċi trasmetti il-test ta' kompromess li sinjura Bizoto u dak li tiskantani iktar su presidenta xawnek għanna bżon namlu naqra uh, intervent b'saħħtu, il-segretarjat u l-komitat eh, għamel dak il-għallu il-sur balas, ġifiri ħagġa tal-iskantament, ġifiri il-rapporter ma let ma jistax ċevi il-kompromess għax il-sur balas għal segretarjat biex ma titrasmettix il-test lila Aħna napprezzaw l-ispirtu demokratiku tas sur Balazz illi beda id-diskors tiegħu fejn qal jiena kuntent u jien nagħmel kollox biex eh, kulħadd li huwa elett eh, jasal għal konsens imma mhux il-każ huwa għalhekk nishtiq najt li jina iktar intelligenti minnu u senu reħa. Jiena naqbel miegħu meta jgħid il dan ir-rapport fuq dumping soċjali ma jistax ma jistax eh, jitratta l-problema tal-ħaddima li huma seconded. Jiena nixtieq ngħid lis-sur bala sul membri ta' dan il-komitat illi jiena ċert illi r-reviżjoni tad direttiva fuq il-ħaddima seconded illi tant qed ħassibna se tkun bil-kalma kollha ignorata u marba. Grazzi ħafna. Uh, thank you. Grazzi. U nistaw naddu għallura l-istada dawk li talbu biex jitkellmu. Jekk iġobkom ippruvaw żommu ma' żewġ minuti. Signora Maranxanti. Grazzi ħafna, Sr. President. Grazzi jina u koll pa Shadow Rapporteurs kolla nilqa il-ħidma ta' Sur Balas u il-ħin il-dedika. Aħna meta ikonna f-xoxrin laqat ta' Shadow rapporters hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem sew u naħseb illi hemm bżonn li nkunu attenti ħafna u dan iwassalni għal problema ta' metodoloġija qed nara iva illi it-tentazzjoni hija kbira ħafna li li inkunu nistgħu qed naħdmu fuq revizjoni ta' direttiva tal-ħaddema seconded waqs li aħna qegħdin f'rapport ta' inizjattiva fuq id-dumping soċjali. Walek din nispeċi ta' konfużjoni tfisser illi l-sfidi ma jiġux iġu iġu imnaqsa minħabba il suġġett stess tax-xogħol. Dan huwa l-ewwel punt tiegħi. Issa niġi għat-tieni punt tiegħi. U biex ndaħlu mittiqa daw l-affarijiet nikkomplikaw minn qabel ir-reviżjoni ta' direttiva fuq dawn il-ħaddiema sekondit. Jiena ma nħallix li min jimputtani hekk, u kontattajt iva hemm perspettivi politiċi differenti, nitkellmu da ħafna fuq partiti politiċi u il-problema tal-yellow card illi ximdaqit huma problemi tal-partiti politiċi ximdaqit problemi tal-istati membri li ġu mħaltin u da kollu għanna bżon nittrattaw f'spirtu ta' ftuħ u ta' rida li naslu għal konsens Meta aħna nibdow pożizzjonijiet ibsin u tan blokkar, ta' bil-fors jista' jkollna 20 laqat jew anki 40 ta' laqat ta' shadow rapporter nod il-kappell, imma qed nikomplikaw is-sitwazzjoni. Imma ira m'għandniex ma nħallix li direttiva tiġi marba fuq il-ħaddima sekondit jiena nigarantillek li maħniex se mitfnuwa aħna se namlu affarijiet mod differenti għax huwa veru li hemm viżjonijiet differenti, imma kulħadd għandu responsabbiltajt tiegħu u hemm bżonn il nsibu punti ta' kunsens. U għalhekk hemm ċerti kompromessi illi eh, qabdu triq tajba imma dawk illi jorqtu direttament il-negozjati futuri fuq il-xol ta' secondment, l iktar fuq il-kompromess semma bħala ko-rapporter u s-Sinjura Jorengus kiku kienet hawnhekk tajt l-istess ħaġa bħala ko rapporter fuq id-direttiva tal-ħaddiema li huma detached, intkom qed tiżbaljaw u aħna qed nikkomplikaw ix-xogħol tagħna forsi forsi ikonna naslu u eh, naslu għall-għaniet tagħna nilħquhom, imma jekk hemm din ir-rieda il noħorġu minn din il-problema tal-ħaddiema li huma seconded, hemm bżonn nittrattaw ir-rapport ta' inizjattiva fuq id-dumping soċjali permezz ta' naraw dan ix-xogħol inżommuh u ma neqirduhx jekk jew hekk jiena diġà kelli l-opportunità nitkellem mas-sur Balas, jiena ma nixtieqx illi dan ir-rapport fuq id-dumping soċjali ikisser ir reviżjoni tad-direttiva li hija assolutament neċessarja u naħseb għal dak illi per eżempju e, xem miktub fuq l-Aġenzija għad intrem mhux ammissibbli għal ko rapporter it-tnejn li huma fuq il-revizjoni tad-direttiva hemm bżonn tkunu tafu dak li rridu, Sinjura President, fil-Kumitat Empli u Affarijiet Soċjali, jekk tassow nixtiequ naqdu dmirna tal-Kumitat Empli, allura ma nibdewx inħaltu kollox u nkunu nafu kif nirrispettaw is-suġġett. Grazzi. Thank you. I'll give the floor to Mr. Koch. Issa, Sir Koch. Grazzi ħafna, Signora President, fil-qosor ħafna minna ħatijaj. Mandiġ għalfejn nidħol f'dattalji. U jiena nixtieq nirringrazzja l sur Balas tal-mod kif ġew riflessi l-affajt fl-emendi, grazzi. Grazzi ħafna l-ewwel net. Grazzi tal-ħidma ta' dan ir-rapport inizjattiva u il-proposti missur Balas. Jina pjuttost niskanta nisma' il sinjura Xontier li tajt il-proposti inizjali kienu eh, naqra jibsin. Jina xsibt li diġa kien hemm proposti illi kienu pjuttost ġenerali ma forsi huwa il-mod differenti. Le, le, inti jek trid eh, eh, tifhem, le, le, le, ekku, differenti ta' perspettiva. Għadin nitkellmu fuq dawn il-kompetitivita zleali fejn għadna illi aħna nikwataw ħafna tipi differenti ta' letterbox companies, per eżempju tal-kwistjoni tal-remunerazzjoni, tal-protezzjoni tal-ħaddima, kif ukoll tal-prassi illegali fuq ir-remunerazzjoni ta' dawn il-ħaddiema u għalhekk ovvjament dan ir-rapport hemm bżonn ikun kemm jista' jkun ġenerali imma li nsaqs li r-rapport kontra fil-ġlida kontra l-prassi leali ma jdaħlux il-kwistjoni tad-direttiva tal-ħaddiema li huma detached li kiku isu wieħed issaqsina biex nitkellmu fuq l-evażjoni fiskali mingħajr ma nitkellmu fuq it-tax havens u għalhekk naħseb ma tkunx ħaġa xirqa li nexkludi minn dan ir-rapport l-kwistjoni tad-direttiva tal-ħaddiema li huwa detaġġ għalhekk naħseb li tagħmel parti integrali tar-rapport tas-Sur Balas anki jekk forsi ma nitlux fil-fond ta' dik li tiswija tad-direttiva fuq il ħaddiema li huma detaġġ naħseb li huwa essenzjali ndaħlu dan il-punt. Anki jekk Unitkellem nitkellem issa fuq dak li qalet il-kollega tal-Alde anki jekk veru illi is-sekond mintu biss wieħed fil-mija tal-massa ta' ħaddima fl-Ewropa. Imma jekk naraw eh, għal kull pajis u għal kull settur dak li jista' jiġi rappresentat mis secondment u eh, kompetitività żljali jirrappreżenta f'ċerti setturi, per eżempju tal-bini tal-kostruzzjoni, sa naslu għal ċerti pajjiż għal iktar minn 20 fil-mija. Prassi li huma prassi totalment żleali u dan eh, eh, eh, dan ovvjament huwa taħsara fil-kompetitività. Ma nix nitkellmu fuq settur ta' esportazzjoni ma' settur li huwa internu għalhekk jekk tixtiequ li aħna jkollna prassi ta' kompetitività żleali fih dan l-Unjoni Ewropea illi jifavorixxu l-intip ta' ħsara, jiena nixtieq naħdem għal l-Unjoni Ewropea u nittama li jekk jasbuha wkoll il-gruppi l-oħra fejn u għaveru illi għanna differenzi ta' stati membri għal dik l-protezzjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea lan tagħna mhuwiex illi innaqsu imma illi għada morru lejn Ewropa li toffri iktar protezzjoni soċjali mhux inqas protezzjoni soċjali. U jekk huwa minnu llum li hawn diskrepanzi ta' bejnietna lan huwa li dawn id-differenzi imorru lejn iktar protezzjoni soċjali mhux inqas U għalhekk jiena almenu dinja perspettiva tiegħi tal-Ewropa meta tkellmu fuq id-diverġenzi nipprovaw kem jista' jkun innaqsuhom u mhux inżiduhom biex hekk ikonna iktar protestjoni soċjali permezz ta' mekkaniżmi li jilħu dan lan. Grazzi. Sir Calvi Sombo. Grazzi Sir sur Calvi Grazzi ħafna, President. Se nitkellem bil franċis għax il rapporter huwa tal-lingwa ta' Molière u nixtieq ngħid illi nappoġġa dak li ntqal mill-kollega tiegħi ta' l-Alde u se nitkellem fissem ċfej personalment mhux fissem il-grupp kontra għal dak li qal il-kollega eċċellenti tiegħi Laura Hea jina dan jina se nitkellem fuq perspettiva Ewropea mhux nazzjonali se nipprova wkoll illi ikolli viżjoni politika. Ismaw niftit. Ina nammira il xogħol li eh, għamiltu u naf li huwa importanti ħafna t nara permezz ta' Martina u tat-tim tiegħi dejjem qed nara da xogħol imma mhux għax wieħed jagħmel xogħol importanti ħafna il riżultat eh, għandna bżonn eh, ninjoraw. Kena l-opportunità biex namlu xaħada storika biex nidefinixxu dumping soċjali ma nistawx namluħ u noħolqu erba definizzjonijiet oħra illi huma arbitrarji bħalmu il-kas ta' decent pay, ġifiri il-paga deċenti, jew il-social fraud, il-frodi soċjali, għanna leġijiet edin f'stat ta' dritt wara kollox. Jew unfair competition, il-kompetitività uh, mhux ġusta, xiex fisser il-kompetitività zleali wara kollox. U Per esempio nafu il-pagament ekwu għal l-istess postu għal l-istess pożizzjoni. F'kumpanija, żewġ persuni u dimxurxin li huma aġenti kommerċali huma ovvjament se mhux se jkollhom l-istess salarju. Ma tesistix dil ħaġa imma għanna bżon niddefinixxu dan it-tip ta' ħlas biex ma jkunx hemm manipolazzjoni ideoloġika. Namlu bla dubju ta' xejn referenza għall erba' kategorije tal-persuni li jagħmlu parti mill eh, minn daw il ftemet ta' collective agreements imma maħniġ se navanzaw pala Ewropa. Fuq it-tieni ħaġa li għandi xtieq nenfasizzem xi ħaġa għal benessri tal-ħaddiema tal-Ewropa fejn jina minix komdu ma dan it-test. L-ewwel net li nżommu il-mobilità intra-Ewropea nżommuha iva iwa ferm iktar għal 1% fil-kostruzzjoni, fil-bini u nżommu il-kompetitività permezz tal-ispisa ta' xogħol u għanna għandna bżonn nżommu taka għax Spanja fiċ-ċirkostruzzjoni tiegħi stajna noħorġu minn dan il-salarju bażiku minħabba din il-ħidma tagħna. Issa naħseb ħsibt din li se ngħidu li se jkun hemm standards minimi soċjali għaċ-ċittadini kollha fejn ikunu fl-Ewropa jew naqbel. Iva naqbel ma dan u meta wieħed ikollu dan trattament indaqs, livell indaqs, eh, standards minimi pjuttost għoljien fil palaforzi forzi tassu. Issa, tassu, meta nitkellmu fuq ħaddiema li huma sekondi dam soli ngħid xi ħaġa. Jew nieħdu deċiżjoni illi konna biss paragrafu fejn ngħidu illi l-problemi ta' social dumping jirreflettu iktar fuq il-ħadima li ma transkonfinali u nistaw nittrattaw dan is-suġġett meta naslu għal rizoluzzjoni jew ngħidu li namlu xogħol tagħna biss fuq is-social dumping la derba il-kollega xantier kollega tagħha ikunu spiċċaw il xogħol tagħhom ma nistgħux nikkondizzjonaw ix-xogħol minn hawnhekk. Ma nistawx namlu hekk. Intellettwalment huwa perikolus ħafna ma nistawx. U għalhekk jew namlu dan ix-xogħol fuq il-posted workers, ġifiri sekondi duwek, dak li huwa problema kbira, jew niprovaw namlu dokument, jina nitkellem pala persuna politika u nafsow il-kollegi tjar u namlu dokument biex nisodisfaw problema politika konkreta f'ċerti pajjiżi u għalhekk nixtieq ngħid xi ħaġa ma tridux eh, il-mobilità soċjali ma tistax tkun sakrifiċċju eh, ta' valuri politiċi biss. Jekk hemm problemi fejn nużaw il-mobilità tal-ħaddiema għal xenofobija u għal populizmu, allura morru ġildu emmek u spiegaw il l-verità hija fl-Ewropa l-mobilità tal-ħaddima imma nipprovawx namlu affarijiet żgħar biss. Umbagħad ma nistax nifem. aħna nixtieq nirringrazzja u nati valur li xogħol tal-Komitat Trasport imma tafu kemm artikli nista' nipproponi fl-industrija tat-turizmu, fl-agrikoltura, fl-industrija tad-difisa fejn ukoll għanna subcontracting protezzjoni tas so basika għal ħafna zazah li se jmorru jmutu per eżempju fl-Afganistan dan huwa dumping ukoll. Għaliex isnat namlu dokument eh, twil ħafna li tratta kollox ħlif is-social dumping. U għalhekk jiena għandi diffikultajiet enormi b'dan it-test kif qed jiġi propost. Nixtieq illi kif qalet il-Sinjura Xantier morru għal-qalba tal-kwistjoni, impoġġu l kondizjoniet u nipprovaw limitaw dawn il-kunċetti minnaj ma nipprovaw ndaħlu termini ta' konfużjoni ideoloġika u profili illi kif nista' ngħid li huma pjuttost isom ta' xi eh, manifest elettorali. Personalment min issa nitkellem għal grupp tiegħi għax Martina titkellem fisem il-grupp, ma personalment ma nsibx iċ-ċarezza u l-kwalità biżejjed biex inkunu nistgħu nifotaw dan ir-rapport. Grazzi. Thank you and uh, try to stick to the time. Ippruvaw żommu mal-ħin għax iridu nitilqu dal waqt Thomas Mann, nek joġbok. Iva, grazzi, signor President. Jina nista nitkellem fil-qosor. Kollega flok żewġ minuti għamel 6 minuti u 20 sekonda. il laqqa suppas kalla tibda fl-10 imma bdejna fl-10 8 minuti, ġifiri 18 minuta ek, moħlija. Nasab jridu kunu daqsxejn iktar disciplinati. Il-ħidma ta' Gijom kienet tajba ħafna, kopera ħafna ma' Shadow Reporters 20 laqa nasib rekord. Imma Iva, il-Posted Workers Directive hija msemmija imma m'għandniex nantiċipaw dak il ħajsir. Dan huwa prinċipju li rridu nżommu miegħu. Is-social dumping Iva, ovvjament, it-fit mal- posting of workers Importanti li namlu għacħara di rabta. Jaħħaġ ovvja wkoll illi jekk ikun hemm prassi abbużivi dan huwa parti mid-definizzjoni jridu jkunu inklużi. Huwa sewwa li ngħidu illi jekk qegħdin nitkellem nitkellmu dwar distorzjonijiet fis-suq din hija xi ħaġa wkoll tiġi inkluża fid-definizzjoni u dwar l-aspett soċjali. Ġifir dawk huma l-punti ewlenin tagħna konsekwenzi u nuqqasijiet u n-nis għandhom ikollhom id-dritt li id-drittijiet soċjali tagħhom ikunu rispettati. Id-definizzjoni li għandna tant hija komplikata li diffiċli li wieħed jissimpatizza magħha u jappoġġa. Importanti illi il-kumpaniji bogus ikunu koperti imma għanna ndaħluha bħala parti mir-rapport. Is-sitwazzjoni tal-ħaddima temporani minnhom li jagħmlu sensa moħrajn li jinvolvu abbuż. U għalhekk għanna namlu din id-distinzjoni u għa distinzjoni ċara. Va minnu li kien hemm xi problemi jew jista' jkun hemm xi problemi fil-PPE u li fl ħam l-ħar jaff nkunu eh, aħna dejjem ngħidu favur il-proporzjonalità ma li jkollok għafas wieħed għal kollox, jiena naħseb li l-aħjar ħaġa li jkollok għal standards minimi u għabbaż diskussjoni tal-lum l-bot ħafna kien minn dan. Għandek 20 laqa u forsi ma' ħamidu nżidu 10 12 laqa oħra jekk xina nivvotaw fit-13 ta' Lulju jew le, onestament ma nafx. Affarijiet oħra li kellhom jiġu pasposti sabiex ngħaddu dan u kien hemm tentattiv fil-bidu biex niżguraw li nindiskutu dal-suġġett it-tnejn fi Strasburgu. Imma fil-verità aħna għandna bżonn ta' diskussjonijiet ta' kwalità fid-dettali, dun nidħlu fil-kuntest u fil-qaqat. Nilxil nżom kważi ma' żewġ minuti, tlieta, għall-inqas tkellim ċerta nqas minn ħaddieħor. Grazzi Surman għal dawk it minuti u koll għal dak li jattinna. Kulħadd ħajkollu ċans li jitkellem kull minnu fil-lista, imma jekk iġobkom żommu fil-qasor bħas Surman. Ħakunu naqla tard l-għalimis, Imma irridu l dan il-punt għax huwa suġġett importantissimu għalina. Madam Sofia Ribeiro, grazzi ħafna, Signora President. Mela, l-għamrat nibda billi nirringrazzja l-rapporter ta' xol kollu li għamel u nejdilkom li għawnek għaw għadin nissugraw li nitbedu mill-qalba tal-kwestjoni. Meta ħan nifukaw fuq il-posting of workers minn flok fuq social dumping e nifsu, ikunu għadin ninsaw, ma nafx kux apposta jew le. U ninsaw il-kondizjonijiet minimi ċertu affarijiet li jistaw jaħdmu għad-detriment tal-istati membri nfusom. Per eżempju, nitkellmu dwar ħaddiema li jgħidu jiddikjaraw li għadmu għarrasom li ma jkunx minnum. Per eżempju, ċertu għallima fil-Portugali li kienu għadin eh, li kienu għadin jinataw il-benefiċċji ta' self-employed ma fil-verità ma kienux self-employed. Ġifiri l-għu ħadridu namlu għalli ikunem spazzjonijiet fl-istati membri u spazzjonijiet koordinati sabiex nġildu dan l-abus. U meta tkellmu dwar social dumping id nkunu attenti hawnhekk għal-fatt illi hemm paradigm fejn inti il-kompetittività tkun ibbażata biss fuq is-salarji għal eh, paradigma oħra fejn il-kompetittività tiġi mill-valur miżjud tal-prodotti u servizzi illi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għaċ-ċittadini tagħhom. Ġifieri dan huwa dibattitu ħafna aktar wiesa mbagħad. Ibbażat fuq it-kabbir li aħna rridu naraw fl-Unjoni. Fl-aħħar infakkarkom li l-Kumitat innifsu id-defenda il-pilastru soċjali u naqbel ma' Thomas Mann meta qal li għandna bżonn ta' qafas minimu sabiex niġġieldu social dumping, dumping għanna bżon ta' konverġenza fuq standards soċjali aħjar. Minajr ma' qatt ninsew li dina konverġenza akbar għanda wkoll ċertu implikazzjonijiet għal konverġenza finanzjarja u ekonomika. Din hija ħaġa u wkoll f'dan il-Kumitat għax mingħajr konverġenza finanzjarja u ekonomika ma jistax ikollok konverġenza soċjali għax dawna jimxu jitfit huma marbutin u nħaġġeġ il-kollegi għal daqstent biex ma isux l-istati membri u l-kumpaniji jisom me għandhom responsabilta ta' xejn, hemm ukoll l-aspett soċjali. Signora, uh, President, jiena jiena ta' sof skantat minn dak li smajt hawnhekk f'din is-sala. Eh, jiena nista' ngħidilkom hemm ġurisprudenza Ewropea illi kondannat ħafna intrapriżi Ewropej fl-istati membri minħabba l-fatt li huma kienu qed jagħmlu differenza f'dawn is-salarji, ġifieri kien salarju differenti li żewġ persuni li qed jagħmlu l-istess eh, xogħol. U għalhekk eh, hemm xi li hawnhekk ishom boloħ u għalek suppost kena debattitu kif suppost għawnek fil-Parlament Ewropew xi ftit il anki għawnek il-MEPs ma kellhomx l-istess salarju, mbagħad kien hemm armonizzazzjoni, ġifier deputat Ewropew Malti jew Zvedis għanna l-istess indemnità. Iġifiri ma kienx il-kas u għalek hemm xi ħut illi jafu xieġifiri ma jkunx hemm ugwaljanza. U ma li hemm bżonn ikun hemm armonizzazzjoni. Jiġifieri fid-diversità tagħna iva imma nirrispettaw ix-xogħol ta' kulħadd u nixtieq ngħid li jiena nilqa ix-xogħol ta' Gijom Balas għax id-dinja ta' x-xogħol eh, jista' jaqbel ma' dak li qed jgħid is-sur Balas imma għanna miljoni ta' ħaddima li huma posted, li huma uh, seconded u għalhekk il-fatturat huwa straordinarju u għalhekk eh, eh, jorqotna fil fl-ħam il-ħaj u għalhekk dan huwa llum fimna illi hija l-kompetitività tal-istati membri hemm bżonn tkun biss permezz tal-spiża tax-xogħol u nimmaġinaw il-Kummissjoni Ewropea għada u hekk se tagħmel tirrikonoxxi l-Istatut tal-Ekonomija taċ-Ċina huma eh, se mbagħad naqblu biss. Thank you. Grazie, signora Jaxovjaka. Grazzi ħafna, signor President. Jina xtaqt nitkellem għaliex kultant id-dibattiti fil-dan il-komitat ħalluni bla klim. Nasab li iktar għanna naħsbu dwar il-konsekwenzi ta' kif nil-leġizlaw, mux għada u pitada, imma fuq iktar tul ta' żmien l-impatt illi ħatkun qed ħalli l-leġizlazzjoni tagħna fuq is-setturi varji effettwati minna. Kultant inħoss illi il-mod kif noħorġu rakkomandazzjonijiet fajru fajruhom kif diġi. U jkunu rakkomandazzjonijiet li ma jeħdux in konsiderazzjoni l-impatt negattiv li jista' jkollhom. Imma rridu naraw idealment il-vantaġġi u l-iżvantaġġi, xinu tajjeb, xinu ħażin minn ħajaċċetta ċertu alternativi u minn le u għaliex ħajaċċettawhom jew ma jaċċettawhomx. Imma dan il-proċess ta' analiżi meta noħorġu bil-leġiżlazzjoni f'dan il-kumitat ma ssirx. Ix-xogħol li qegħdin nagħmlu irrid jiżgura li l leġiżlazzjoni tkun waħda responsabbli ċara u trasparenti u już id-dispeċini najt mux dejjem il-kas fil-rapporti li nadattaw. Nishtiq uwiġa pal dak li qalet is-Sinjura Arena fil-bidu ċertu gruppi politiċi kienu għadin jiproponu l-idea ta' xi kompromess jew tnejn jew tlieta fuq il-posting of workers mod ġenerali għaliex iva veru social dumping jaffettwa il-posted workers imma Dak illi aħna ridna niżguraw huwa illi social dumping ma jiġix miżinterpretat jisu għandu x'jaqsam biss mal-posted workers. U għalhekk fir-rapport li għandna BADA FJKKA U hemm ħafna paragrafi oħra li jittrattaw il-posted workers, il-grupp politiku tiegħi iddeċida li aħna ma rridux nindaħlu f'dan dan huwa x-xogħol tar-rapporter illi qegħdin jagħmlu r rapport fuq il-posted workers u aħna m'għandniex nindaħlu l f'xogħolhom dik hija xi ħaġa li għandhom jagħmluha dak il-grupp ta' nies li huma responsabbli minn dak il-qasam. Grazzi ħafna President, Jiena u nixtieq nishtiq nirringrazzja l rapporter Guillaume Balas u l shadow rapporters kollha għal-ħidma tagħhom u jekk fimt sew ukoll kol għaxxor li baqa'. Issa, fuq il-kompromessi illi ġew imres attenzjoni tagħna illum nixtieq nilqa biss definizzjoni ta' social dumping, din hija definizzjoni iva illi żgur mhux forsi għandna bżonn intejbuha, imma naħseb dan huwa l-ewwel pass u għalhekk huwa importanti li definixxu social dumping biex ek inkunu nistaw immorru lejn għafas futur. Nixtieq ninsisti fuq il-metodu kif qalu u kol ċerti mill-kollegi tiegħi. Naħseb il l-kwistjoni fuq dawn il-posted workers jew seconded workers hija importanti ħafna f'ċerti stati membri indispensabbli biex ikun hemm xogħol importanti għal ħaddima l-intraprizi, importanti wkoll minn eh, min lat politiku fċerti mill ovvjament sati membri tagħna u għalek nasib illi għanna bżon ta' ħafna u ħafna żmien. Jina u favur illi namlu distinzjoni netta bejn diskussjoniet li għanna fuq social dumping li huwa problema eh, eh, kbira fejn għanna bżon navanzaw u mill-banda l-oħra inħallu li żewġ kow rapporters tani avvanzaw fuq is-seconded workers u għal daqstant riskju jkun li ma konniex test fl-aħħar mill-aħħar imma għalija naħseb għanna bżon ninsistu nħanaħdmu fuq is-social dumping u nħallu naqra żmien għax se jkun hemm bżonn ħafna żmien għax diskrepanzi u mhumiex biss fuq livell nazzjonali ma hemm diskrepanzi kol fil-partiti politiċi fuq dawn is sekondi or posted workers. Grazie ħafna, Signora President, niqafaw. Thank you, uh, Monsieur Lardrille. Oui, Madame la Présidente. Je... Grazie ħafna, President, jina senżon fil-qosor ħafna, naqbel mal-proposti kollha li għal ovvjament li tkellmu fuqhom u s-Njura Xantje u oħrajn, imma nishti niġi lura għal xi argumenti oħra minn dak li qal Edward Martan fuq il-xogħol fuq il-salarju indaqsa għal xogħol indaqs, njuhul forsi mhux l-eżempju tal-MEPs għax il-mandat ugwali għal xogħol ugwali, minħabba deputati li huma prezenti f'dan il-komitat ir-remunerazzjoni tkun differenti u għalek nasib l-eżempju ma tantx kien wieħed tajjeb anki jekk aħna fi Franza ngħidu illi ta' spiss ovvjament il-qassis il qassis fil knisja eh, jipritka l-min deġawa konvertit u xvera. Okay, thank you. I will give the floor to Mr. Bal. Nadi Sakel Massur Balas Belas għal konklużjoni qasira. Grazzi ħafna Snura President u grazzi li kollegi kollha tiegħi għal kommenti tagħhom mela se nipprova nirrispondi għal dak li ntqal anki jekk naf li ħin qed jafa s-sow. Ħaġa illi qalet is-Sinjura Ġoslika u kont se ngħid ukoll fil-bidu aħna nafu is-suġġetti pendenti, mux nitkellem fuq il-posting of workers, imma se nitkellem biss eh, lateralment, fejn kienem progress possibli ma' affarijiet komplikati ma' l-kwistjoni ta' l-avjazzjoni u il-Komitat Trasport u hemm ċerti elementi illi inkludejna fuq dan is-suġġett maħniċ għet nifmu so, minix għet nifem so it-talba li ma kienet imma l-bqija se nipprovaw għamlet illi jistaw jaċċitaw dak li tindefendu iġifiri libertajiet fondamentali, suġġett importanti, kompless fejn qed nipprovaw naħdmu. Se nipprova nati replika ma' Sur Madam Ġabalova fuq il kondizjoniet ta' dawn il-ħaddiema li huma detached jew posted. Ġifieri hemm dibattiti politiċi u anki stess aħna ma naqblux speċjalment mal-kollega tagħha, imma hemm xi kollegi għandna bżonn insewwu. Fuq dak li ntqal illum il-paragrafi ta' kompromessi li konċernaw il- dan il-ħadima umma tlita fuq 37 u lek li wieħed jgħid li l-qalba tar-rapport bħalma smajt u fuq il-posted workers l-iktar. U biex nitkellmu fuq ir-rapport kol ma sax ġeneralizzaw hekk u jekk nieħdu l-emendi kollha ta' kompromess fejn jidru hemm 8 fuq 37 u għalhekk attenzjoni ma nistgħux ngħidu illum illi dan ir-rapport huwa iffokat fuq il-kwistjoni ta' dawn il-ħaddiema eh, li huma detaġġi għalhekk mhux minnu. Dan huwa l-ewwel element. Tieni element fuq il-mod kif nistgħu naħdmu. Naf u intqalu kol mis-sur Xabon illi stajna najdu ma trattawx dawn il-posted workers ma fuq il-konverġenza soċjali u kif id-drittijiet min jistaw jkollhom jaslu għal konverġenza u hekk għamilna fit-tielet taqsima tar-rapport li huwa r-riżultat ta' negozjati llum bejn il-gruppi fejn inkunu nistaw namlu dak li nistaw fuq il-konverġenza soċjali jina kiku stajt mur oltre kiku kon namelek imma anki l-grupp tiegħu stess fuq dan il-punt kien qed iżomm sot fejn ikun hemm xi postijiet li mhux ma jkunux miftuħin. Għandna bżonn nitkellmu jew le fuq il-kwistjoni tal-ħaddiema li huma posted jew seconded kont qed ngħid għodu attenti. Għaxek ma nitkellmux fuqhom, qatt ma se nitkellmu, jiġifieri nafu ma nistawx naħbu l-fatt li wara din l-idea li ma naħdmux ma nitkellmux fuq dan it-tip ta' ħaddiema mhuwiex biex nħallulhom il-libertà li kow rapporter biex ikunu jistgħu jitkellmu iktar tard. Le, imma ċerti minna u numru sostanzjali ma rridux jitkellmu fuq dan is-suġġett u ftuħ mill-ġdid tad direttiva ta' design u għalhekk fuq eh, dan is-suġġett evolvejna sew għax hemm il-kwistjoni ta' din id-direttiva illi eh, tider fil-rapport u jiena ovvjament segwejt rakkomandazzjoni ta' surġa ta' sinjura Ġazlovika fa' dan is-suġġett u naqqast għal tnejn għal żewġ paragrafi prinċipali ġifiri L u M. Imma xtaqnajt jekk il-Parlament f'dan ir-rapport il jkun hemm xejn fuq dawn il-posted jew seconded workers bħala prinċipju riskju u l-insibu ruħna f'sitwazzjoni fejn biex niftħu id-dibattitu wara l-proċedura tal-yellow card u risposta tal-Kommissjoni ma jkunx ħaġa sempliċi. U dak illi għandkom dimkom huwa l-kompromess L u M għedin jidġiġu diskussi għalissa ċertu gruppi għaluli illi lan ma kienx li diskuss kunem diskussjoni illi neħuwa mir-rapport jina eh, smajt dak li għalt il-Sinjura Xantie illi ma saqsit ek, ma saqsit ċek, ma saqsit li fuq ċerti punti nġenġaw li ġulura, ura specialment fuq il-kwistjoni jek fimsow tal-intraprizi interessati għal daqstant jina preferisċi dan il-metodu u nerġaw niprofaw nitkelmu fuq kif nistaw nitrattaw il-xogħol ta' secondment bejnietna u mbagħad ikun hemm il-proposti ta' emendi fuq il-paragrafi L u M, speċjalment minn naħa tal-gruppi biex jgħiduli xiextu u jbidlu f'dawn iż-żewġ paragrafi għax jiena sissa m'għandix dan tarif. Nala billi ngħid illi fuq il-kwistjoni ta' definizzjonijiet Iva huwa minnu dawn id-definizzjonijiet jiena laqas min sodisfatt, jiena xtaqt imur ferm iktar lilin. Imma għal xi ħud forsi jasbu li mort wis lilin u nirringrazzja l-iktar li shadow rapporters li ħadmu sew biex jaċċettaw il-kompromessi. Dawn huma kompromessi li ovvjament ma jistawx jisodisfaw lil kulħadd dejjem u għalhekk eh, f'dawn il-kummenti hemm xi ħud li qalu li rapportu ġenerali mill-istess grupp oħrajn li jiġu li għanna bżon intlu iktar fil-fond biex nifinixxu aħjar. Timmaġinaw illi jekk morru iktar fid-dettal biex nifinixxu aħjar se nsibu ruħna fuq diffikultà kbira biex iktar minn set iktar minn seba mit delegat uh, eh, MEPs jaqblu fuq definizjoni ta' social dumping. Hemm bżonn illi forsi nżommu ma' fejn qegħdin. Dan huwa kompromess mhux kulħadd se jkun kontent, ma forsi tkun ħaġa iktar għalija. Kar Fuq il-indipendenti uh, folozziva hemm referenza speċjalment fuq ir-rabta mal-intrapriża jiġifieri tfisser li wieħed ikollu salarju l kumbat il-kontroll, suġġett importanti, u mbagħad fuq il-ħinijiet ta' xogħol eh, fejn idħlu f'żona eh, griża, ma tantx tajna daqshekk attenzjoni għax kien hemm ix-xogħol tas-sur Perinski fuq il-pjattaforma tal-ċida kontra dan it-tip ta' xogħol moħbi u anki jekk namlu referenza u mhux derba biss ma niġu lura għal dan. Nala, nikonkludi, u ngħid il-fifema tiegħek għandna ftejim twil eh, ftejim tajjeb fuq dan ir-rapport hemm elementi pendenti importanti fejn nistgħu naħdmu fejn l-iktar importanti skonti hija l-kwistjoni tal-posted jew seconded workers u Qabel ma ngħidu illi memx ftejjin bħala metodu, jiena insaqsi illi jkun hemm return fuq iż-żewġ paragrafi essenzjali u għalbqija li għandhom xaqsmu ma' dawn il-posterior seconded workers biex naraw jekk hux possibbli jew le bħala prinċipju ġenerali fuq din il-kwistjoni illum biex nkunu nistaw eh, nitkellmu fuq dan ir-rapport u aħna ma, ma, ma eh, naħbu xejn. Sur Balas, e, jiena inti ma rispondejt nix ma tajt nix il tess inti tistaw ikollom il-test wara. Nirringrazzja li kulħadd, speċjalment l-Sur Balas. Dan huwa il-punt fuq l-aġenda li konna ilna nitkellmu fuq u snin u issa qegħdin f'nofs il-ħidma tagħna fuq social dumping u posting of workers. Naħseb illi la fajdew tajjeb għanna differenzi bejnietna imma Għanna u kol pozizjonijiet fejn nistaw nsibu soluzzjonijiet u kompromessi tajba. Nasab illi dal-kumitat minkejja li tiġa kanna diskussjoni mqan la juri li huwa possibbli għalina li nsibu mod kif nimxu l-qoddim. U dan huwa importanti ħafna l dan il-Parlament għaliex il-votanti irriduna li namlu għad il-ħagġa u li namlu anki fuq din il-kwistjoni. Għalek, grazzi. Um, il- l-udjenza konġunta malikon fuq l-inugwaljanza ekonomika għadin daqxaj tar tal-liħ. Morru PHS 3 50 fej konna l-ġimma l-oħra. il niltaqaw fi tlieta hawnhekk jekk joġobkom. Ejjew fil-ħin għaliex imbarazzanti meta il-kummissarji d-darba sur Katajna jiġi għallaqa u jkunu vera ftit.